sport il-ħamis. Skużani, Sinjura Bazzelli, li zammejtek tistenna daqxejn s-sales li nisimaw lilek dwar il-rapport tal-prezzijiet tal-ikel fl-Europa. Grazzi ħafna, Iva l net jena jiena nixtieq nirringrazzja l kulħadd fil-kumentat tagħna kif ukoll l membri parlamentari oħrajn minn kumitati oħrajn, l kummissjoni u lil kulħadd li għenna sabiex aħna nipproduċu dan ir-rapport. Aziz Kummissarju, jiena naħseb li kun sempliċi li nsaqsu l-konsumaturi, per eżempju, jekk imorru supermarket biex jixxu jogurt jew xi ħaġa oħra, għalfejn qed jixxu dan il-prodott aħna forsi jistgħu jgħidulna illi huma jixtruh meħabba dera tal-prodott jew meħabba toma jew ħabba ħaġa jew oħra. Issa aħna jidrilna illi l-konsumaturi qed jixtru il-prodotti prodotti l huma reklamati mill-produtturi u fil-fatt dan il-prodott ma jkunx qed jirrappreżenta verament il-valur tal-flus li inti tkun qed tħallas għalih. 50 sen ilu aħna kellna sitwazzjoni kompletament differenti. Il-produtturi, il-bdiewa, illum il-ġurnata huma anonimi mumiex qed jieħdu l-profit li suppost jieħdu u l-poter tan-negozjati mhux biss dak li għandu x'jaqsam il-prezz, iżda anka f'dak li għandu x'jaqsam l-ingredjenti li tpoġġew fil-prodott m'għandhomx xruol kważi l-produtturi nistgħu ngħidu u aħna rridu niżguraw illi niffukaw fuq il-katina tal-ikel f'kull stadju tagħha. U eh, nagħtu ħarsa wkoll li l-bejja kif ukoll li l-produtturi u naraw illi kulħadd ikollu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi minħabba illi aħna maħniex qegħdin ngħixu f'ekonomija remota li mhix reali, aħna nixtieq li jkollna ekonomija li tkun ibbażata fuq ir-regoli interni tal-Unjoni Ewropea li tista' tagħti possibiltajiet għal tkabbir ekonomiku jekk kulħadd jimxi b'mod trasparenti. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kwistjonijiet differenti l-ewwel net l-approċċ tal-konsumaturi u tal-produtturi permezz ta' politika li bbażata fuq il-kwalità tal-ikel. Però fl-istessin aħna qegħdin nippruvaw nġibu l-konsumaturi ħafna iktar qrib l-produtturi u l-bdiewa. fl istessin aħna rridu niżguraw illi dawn il-bdiewa ikollhom tħul biżejjed għal prodotti li qegħdin jagħtu u eh, għanna bżon namlu kol supervizjoni għas setturi kolla li huma valuti fil-katina tal-ikel. Aħna naturalment għawek għed referu l-kumpaniji żgħar daqs medju fuq livell lokali, fuq livell reġjonali, però anka kumpaniji ikbar, kumpaniji sussidjarji li huma bbażati fl-Ewropa kif ukoll il-ħaddiema tagħhom illi jridu jaħdmu skont ir-regoli tas-suq intern u mhux jimxu mar-regoli ta' kumpaniji multinazzjonali kbar Ullum il-ġurnata aħna għanna prezzijiet tal-produtturi illi edin joqsu. Aħna edin nitkelmu fuq eh, konċentrazzjoni illi tissir f'kull stadju tal-katina tal-ikel, speċjalment f'dawn il-fabbriki tal-produzzjoni. U aħna nistaw naraw li mannix regoli ċari tal-kompetizzjoni t ikunu applikati fil-fdan is-settur u aħna għandna bżonn ta' strateġija kif suppost u pjantazzjoni ħalli aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-intervent li hemm bżonn f'kull parti tal-katina tal-ikel mill-alqa sa' kem ma l kell jasal propju fuq il-platt tagħna. Jiena naħseb li hemm bżonn nagħmlu supervizjoni kompleta tas-settur tal-ikel li naturalment nafu li għandu bosta pressjoni minħabba vestimenti spekulattivi iċ-ċittadini tagħna għandhom l-impressjoni li fl-industri tal-produzzjoni tal-ikel dawn huma dawk li qed jiddeterminaw il-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel. tal prodotti tal tal prodotti tal ikel Però jina naħseb illi jekk nifutaw favur dan ir-rapport tal-Kumitat Agrikolu forsi nkunu nistgħu nagħtu ħarsa mill-ġdid għal problemi li verament jeżistu fis-suq. U eh, aħna naħsbu illi dan għandu jaħdem favur u għal beneficju ta' ċittadini tal bdiwa u noħol u kol sentiment ta' sigurta fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll ta' ċittadini tagħna dwar ir-regoli tas-suq intern. Kumissarju Kjoġbok, grazzi ħafna. l għanet jena nishtin ringrazzja Signora Bazzeli u l-membri tal-Kumitat Agrikolu li faslu dan il-rapport f'mument kruċjali tas-suq um, tal-ikel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 agrikola qegħdin naraw li prezzijiet qegħdin joqsu u dan it naturalment naturalment idħul tal bdiwa speċjalment f'każijiet fejn hemm iktar valur miżjud fil-każ pereżempju ta' prodotti tal-ħalib jew laħam. U aħna rridu naraw li jekk ħan nippruvaw niġġieldu l-effetti negattivi tal-kriżi ekonomika u nippruvaw li fl-istess ħin il-konsumaturi kollhom l-aħjar prodotti tal-aħjar kwalità, hemm bżonn illi niffukaw fuq is-settur tal-ikel bħala wieħed mill-prioritajiet tal-Kummissjoni. Jiena naf li jista' jkun li l-prezzijiet tal-ikel jerġgħu jistidju fil-ġejjini u aħna però nixtiequ ngħidu li jekk jirnexxina nimplementaw il-miżuri li hemm bżonn kun nistgħu nevitaw li l-prezzijiet joqgħdu jitilgħu jinżlu bla toċċ. Jiena nixtieq eh, ukoll Napprezza il-fatt li fil-rapport kien hemm miktub li hemm bżonn ta' kontroll fil-katina tal-ikel kollha kemm hemm il-bidunet sal-aħħar net u hemm bżonn li nagħtu iktar informazzjoni lill konsumaturi speċjalment dwar il-valur miżjud tal-produzzjoni matul il-katina tal-ikel. Aħna kellna wkoll grupp tal-livell loli illi kienet investika s-settur, kien hemm ukoll Green Paper dwar il-kwalità tal-prodotti agrikoli din kienet ippreżentata s-sena li għaddiet dwar il-prezzijiet tal-ikel aħna kellna komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni s-sena li għaddiet li fiha aħna edna u spiegajna l-metodu ta' kif aħna nistgħu ntejbu il-kwalità tal-prodotti agrikoli fl-Ewropa. Aħna irridu naħdmu bħala parti minn dan il-pjan ħalli aħna jkollna sistema ta' kontroll għal prezzijiet u għal kwalità tal-ikel ħalli aħna nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni tajba ħalli nkunu nistgħu nikkarantixxu iktar trasparenza u aħna nkunu jkollna dejja aktar ċara wkoll ta' kif jaħdem dan is-settur tal-ikel. Hemm bosta qosma fejn nistgħu naraw valur miżjud, però il-katina tal-ikel kollha kemmi kull parti hija importanti. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn li jsiru iktar negozjati bej il-partijiet l-iktar eh, importanti f'din il-katina tal-ikel ħalli bekk naraw il-valur miżjud ikun mqassam kif suppostu bl-istess mod bejn kull katin, kull parti mill-katina tal-ikel. Ek biss aħna nistgħu niggarantixxu li jkollna ikel ta' prodott ta' kwalità tajba fil-ġejjini. Rridu naraw ukoll li il-prodotti agrikoli u l bdiwa ikunu jistaw serħu rasom bil-ġejjin, ma jinkwetawx wis, aħna rridu aħna minna tal-Kommissjoni għan ipruvaw nom da kollu nistgħu sabiex nindirizzaw il-punti ewlenin tar-rapport tas Sinjor Bazzeli. Grazzi ħafna dan ir-rapport għan nivvutaw dwaru nhar il-ħamis. Wet nara li s-Sinjura Badi Kuxxa tixtieq tirrappreżenta l-rapport dwar studji artistiċi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur President f'dak li għandu x'jaqsam l-edukazzjoni. Fl-arti nafu illi